skont din is-sessjoni. Korriġendum, skont regola 216 tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili għamel korriġendum għal test li ġie adottat mill-Parlament, dan huwa korriġendum għal pożizzjoni tal-Parlament li ġiet adottata wara l-ewwel qari fuq eh, fil-5 ta' Lulju tal-2011 għal l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni tal-Parlament Ewropew u il kunsill li tistabilixxi Aġenzija Ewropea għal eh, l-Maniġer Operazzjonali tal- sistemi fuq skala kbira tal-IT fil-qasam tal-libertà, eh, ġustizzja u sigurtà. Palma qed taraw għaw isem diffiċli ħafna skont regola 216 paragrafu 4 dan il-korriġendum ser jiġi approvat mhux iktar tard minn 48 sija wara it-talbiet li jisiru minn kwalunkwe grupp politiku eh, u għal inqas 40 membru ser jiġu ser nivutati fuqhom. Dan it-test ta' korriġendum jinsaf eh, fuq il-website tal-Parlament